għada. Għandi taħbira u ma waslet lebda talba illi namlu li nivutaw fuq il-korrezzjonijiet illi ġew mħabbara ehm, l-nar l-erba